ġinterrott. Il-rapport tas Sur Giegold il-sistema Ewropea għal revizjoni finanzjarja naddi il-kelma li sur Gigold. Sur President, Sur Kommissarju, Aziz kollegi, l ewwel jiena nixtieq illi nirringrazzja l-Shadow Reporters, il-Signora Lulig, s signor Sanchez Presedo, grazzi ħafna tal-li kooperajtu daqsek tajab miej dwar dan ir rapport minħabba illi inna tliet snin aħna kellna wkoll ta' affarijiet oħra f'moħħna u fil-fatt sabiex aħna nippruvaw noħolqu il- l-autoritajiet ta' kontrol dakinhar dak kien proċess twil ħafna. Kenna xi 26 trilogu mal-Kunsill u ma nafx jiena kif aħna nistgħu infaslu dan kollu b'mod effettiv ħalli naraw illi ikonna sistema ta' kontrol finanzjarju tajba. Issa ħna rajna illi fil-fat wara ħafna studji ħafna sarriċ li sar, aħna rajna li ħriġna bi sarriċ partikolari waħda minnhom dwar l-assigurazzjoni u swiq u swiq finanzjarji u minna ħal oħra aħna tkellimna ħafna fuq il-kontroll makroprudenzjali u r-riżultat ta' dan l-istudju kien vera interessanti u aħna bdejna nippruvaw Eh, u koll inqablu dan ma dak li kien instab mill-kummissjoni. Aħna rajna li ħdemna tajjeb, aħna rajna u koll li għamilna eh, xol tajjeb anka l leġislazzjoni, iżda li kiku kellu jkunem drittijiet oħrajn. Aħna nafu illi ħafna drabi l-autoritajiet ta' kontrol mistawx jagħmlu xogħolhom sew. Aħna issa nistgħu nitkellmu wkoll fuq eh, dak li għandu x'jaqsam mal-fatt li ma kienx implementata il-liġi Ewropea f'ċertu Eh, stati membri u fil-fatt il- ksur ta' liġi ta' dawn it-tlet eh, autoritajiet ta' kontrol dan ma jfissirx ma jistax ikun hemm diskwit bejn l-awtorità nazzjonali u l-istat membru issa jiena naħseb li s-sistem li aħna għandna fuq il-livell Ewropew ma kien tużax sew u fil-fatt aħna naħsbu illi dan is-sistema fuq livell Ewropew tal-Awtorità ta' Kontroll intużat ħafna inqas milli suppost aħna ma wasalniex fejn xtaqna u l-kontroll makroprudenzjali li huwa importanti ħafna naħseb illi fil-fatt aħna stabilixxejna wkoll ċertu ammonti għal din raġuni naħseb li dan huwa ħafna inqas minn mill-bqija u naħseb ukoll illi aħna ma mhux qed jirnexxina naħdmu b'mod preventiv għal din raġuni qegħdin ninsabu fis-sitwazzjoni li ninsabu bħalissa ġifi fi kriżi ekonomika Apparti minn hekk jiena naħseb li fir-rapport tiegħi qed nitkellem biċ-ċar qed nagħmel suġġeriment ukoll li l-awtorità ta' kontroll għandha fil-fatt ikollha il-possibilità li tieħu deċiżjonijiet flimkien ma' membru indipendenti tal-istat membru. Palissa qegħdin naraw illi fuq il-livell nazzjonali dan jistgħu jittieħdu ċertu deċiżjonijiet li qasbis eh, jikonsultaw mal-livell Ewropew. Jiena naħseb li aħna rritu ikollna sistema illi aħna nużaw meta jkun hemm xi ksur ta' xi regoli partikolari f'dan il-qasam u rridu naraw kif nistgħu ngħinu aħna lill-awtoritajiet ta' kontrollu sabiex nagħmlu hekk jiena niproponi l-aċċess għall-informazzjoni li tkun iffaċilitata. L-awtoritajiet kollha ta' kontroll għandhom kollhom l-istess informazzjoni dispożizzjoni tagħhom fuq il-livell nazzjonali kif ukoll fuq il-livell Ewropew u l-proċessi tagħhom għandhom ikunu armonizzati ħalli kemm jista' jkun ikun hemm mill-inqas pejjeż. Aħna nixtiequ illi nsaħħu wkoll il-fondi finanzjarji u fil-fatt bħalissa il-Kummissjoni Ewropea għandha sena ċans sabiex tuża dan is-suġġerimenti u u taraw e, jekk intom tistgħu tistawx taċċettaw daw suġġerimenti jina u nixtieq nishtiq nara xħatit il-Kommissjoni u nishtiq illi dawk is-suġġerimenti li aħna fil-fat taħdimna fuqhom minnaħa tagħna, minnaħa tal-kumitat tagħna, tkun tista' tikkonsidrawhom inti sur kummissar inti u sħabek. Grazzi ħafna. Naddi għas-Sinjura Lulin. moi je dois dire que comme le rapporteur, moi... Grazie ħafna, President. Jena bħal rapporter, eh, naħseb li wieħed jista' jara eh, biss eh, it top fil-ġobna biex ngħidu hekk meta niġu għas-servizzi li provduti mill autoritajiet Ewropej. Jekk aħna mmorru lura lej l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq dan ir-rapport ta' inizjattiva jiena seba' xhur għamilt mistoqsijiet dwar l-utilità ta' dan l-eżerċizzju Jekk mhux għalxejn ħabba l-Kommissjoni Ewropea kienet tiġi f'jannar ta' din is-sena u ta' tir-rapport tagħha dwar il-funzjonament tal-Awtoritajiet ta' Supervizjoni li ġew stabiliti fl-2010. M'għandniex ninsew li supervizjoni Ewropea hija minna nafisa eh, f'perjodu ta' taqlib għax qed hemm żieda fir-rwol tal-ECB fil-Unjoni bil-nabba l-kwestjoni tal-Unjoni Bankarja li għed eh, palissa għaddejja mill periodu ta' ġestazzjoni. Eh, eh, ħafna rapporti ta' konsultazzjoni għax jitħu li jitħlu f'ħafna dettalji bil-premessi kollha, bl-artikli kollha, Rekomendazzjonijiet mistax il-mistoqsija l-Kommissjoni, mistax il-mistoqsija l-Kommissjoni. Rapporti li ma juħed ma jistax jifimom. Eh, nixtieq ngħid President fuq li dak li huwa sustanza m'hemmx xi nuqqas ta' ftejn bejn nies tal-politika ma pretendejt ikun hemm forma aħjar. Ma naħsibx li dan rapport mhuwiex utli għall-Parlament. Naddissa Sur Sanchez Presedo. President, li ġistabilit il-Sistema Ewropea ta' Supervizjoni Finanzjarja kien ehm, fil-proċess ta' riforma finanzjarja kienet l-ewwel revizjoni, jiena nirringrazzja Sur Gigol tar-rapport tiegħu u l-kooperazzjoni tal-rapporti tal kollha. Din ir-reviżjoni eh, eh, li kien wara sentenza Eh, ta' Tribunal ta' Ġustizja naħseb li għandha tħares lejn tliet aspetti biex wieħed tejja fit-trasparenza, l-indipendenza u l-effikaċja tal- tal-sistema u li jkun hemm eh, skambju eh, awtomatiku ta' informazzjoni li hemm indipendenzi tal baġit saħħaħ il-president ukoll u li jittejbu l parti tieni wieħed għandu jisaxħaħ il-mandat Eh, bil-disposizjoni ġodda dwar trasparenza u instituzzjonijiet u l-konsumatur wieħed għandu jisaħħaħ ukoll l-inizjattiva dak li nixaqshom medjazzjazzjoni kontroll leġislattiv u t tilet li wieħed għandu itejjeb il-supervizjoni u l-governanza ekonomika Ewropea jistabilixxi l-igwaljanza tal-membri wara l-integrazzjoni tal-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni u jippermetti li l-Kommissjoni Ewropea jistaw jidirġu l-nufusom l-mekkanizmu u jkun parti mill semestra Ewropew. Grazie ħafna. Ah, yes. Do you want to receive... Ti disposti ti rispondi mis-soqsija mis-sur Datwan? Uh, uh, Mr. Sanchez Presedo. Sur Sanchez Presedo, Grazie għafna tali li accettajt il-mistoqsija tiegħi. Eh, inti semmejt eh, fil-kummenti kommenti tiegħek dak li l-interpretu semma bħala automatic exchange of information u transparency. Fl-opinjoni tiegħek allura din l-automatic exchange of information u transparency għandha tinkludi r-rwol tal-Lussemburgu bħala uh, tax haven għal kumpaniji multinazzjonali fil-dan l-Unjoni Ewropea? Sorry, first, I could a supplemental question. Biex tinkompli. U Allura, huwa tajjeb leġittimu li s-Sur Sante ser jikkandida għal President tal-Kummissjoni meta u ippresjeda f'pajjiż li huwa meqjus bħala Tex haven? Yo creo que son Ija naħseb li dawn mal partiti politiċi u ċittadina li għandhom jistabilixxu eżattament il-proċess demokratiku tagħhom. Jiena evidentement jien naqbel li l-awtoritajiet li jiffurmaw parti tas-sistema Ewropej ta' Supervizjoni jistgħu jagħmlu skambju informazzjoni b'forma awtomatika. Għax jiena nħoss dak li jista' jkun ta' benefiċċju għal funzjonament tas-sistema, dak li jista' jbassa jwassa l mbaxxu l-ispejjeż u tkun aħjar għal partijiet involuti kollha. Grazzi. Much Mr. Kelly. Grazzi, Kelly. Grazie, President. Eh, Blabda dubju, din dan huwa suġġett importanti ħafna. U Sir Kikold eh, ħafna uh, xogħol li għamel. Sinjura Luling li għandha 85 sena wkoll ħaqa ħafna din hija l-aħħar sessjoni tagħha għamlet xogħol tajjeb ħafna. Kena problemi f'pajjiżi eh, qed nirkupraw però issa minħabba nuqqas applikazzjoni ta' regolamentazzjonijiet u minn dan ġi minħabba nuqqas ta' supervizjoni. U l-fatt li konna regoli tal-Unjoni Ewropea u supervizjoni fl-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa meħtieġa l-ewwel biex nitalmu mill-passat u wkoll biex mm, najdu li u minnu li qed jitratta situazzjoni sitwazzjoni dejjem irid il xi ħadd fuq biex ikun jista' jassessja x-xogħol tiegħu u din hija xi ħaġa fir-rigward tal-garanzija ehm, tal-gwaljanza, konsistenza u xogħol tajjeb. Grazzi. Grazzi ħafna. Għamlek nagħlqu d-diskussjoni. Naddi l-kelma l sur Borġ il-Kummissarju. Grazzi, President. Membri onorevoli, fissam il-Komissjoni nirringrazzja l-rapporter l-Sur Zvangi Gold, Komitat Ekonomiku l-Parlament Ewropew kollu kemmu għax-xogħol li għamlu fuq dan ir-rapport fuq ir-reviżjoni tas sistema Ewropea tal-Supervizjoni Finanzjarja. Ir-rapport jenfasizza l-importanza eh, tal-IFS, eh, kontribut tal-ISFS dwar il- konsistenza u l-kwalità tal-supervizjoni finanzjarja fis intern kif ukoll is-sistema Ewropea tal-supervizjoni finanzjarja ġiet stabiliti wkoll biex tindirizza l-ineffiċenzi u wkoll regolamentazzjoni frammentata u supervizjoni frammentata tal-istituzzjonijiet finanzjarji u swieq kif uritna l-kriżi u wkoll nuqas koordinazzjoni fost il-superviżuri. Ir-rapport jikkonferma li mod ġenerali l-awtoritajiet Ehm, dew dawn l-istennijiet li kienem. Pero għem xie lokal tip mod partikolari fil rigward tal-governanza l-autoritajiet li jistaw jibbenefikaw minn fawki saħjar fuq eh, valur tal-Unjoni. Nilqaw il-kontribut dan il-rapport għabbażi ta' sessjar tagħna u konsultazzjonijiet aħna qbilna li l-awtoritajiet huma ta' importanza kbira fir-rapport riformi li bdew samim minn dubdiet il-krizi finanzjarja. Huma bnew eh, organizzazzjonijiet li ħadmu tajjeb mm, taw riżultati fil-mandati u għal daqstant il-woli tagħhom għandhom jiġu msaħħa iktar. Aħna li rikonoxxu l-istabilent tal-Unjoni Bankarja jista' jkompli jgħin fil-funzjonament tal-IFS ISFS, iżda ma jiddubitax l ezistenza tiegħu u l-bżonn tiegħu, anzi għal kontrarju li l-ISAS ser jkollu rwol iktar kruċjali x'jaqdi biex jassigura applikazzjoni konsistenti ta' liġi tal-Unjoni Ewropea fis suq intern tal-Unjoni Ewropea reviżjoni riċenti ta' governanza tal-EBA tirrifletti dan ir-rwol. Il-European Systemic Risk Board li e SRB ser jibqa il-makro supervisor tal-Unjoni mod ġenerali eh, għandu għandu skop ġeografiku u varjetà ta' setturi. L-assessjar tal-interazzjonijiet bejn l-ISFS u koll l-Unjoni Bankarja ser tkun waħda kmini wis dan l-istadju, però ser tiġi analizzata u monitorata mill-qrib fil-futur. fil futur Mm, napprezzaw l-importanza li tat jgħat il-rapport fi kwistjonijiet ewleni marbutin mal-funzjonament tal-autoritajiet. Per eżempju, bilna li għandha tingħata importanzi dwar kif bl-aħjar mod nassiguraw li deċiżjonijiet rilevanti jittieħdu f'interess Ewropew. Aħna naqblu wkoll li iktar konsiderazzjoni għandha tingħata biex ikun tista' tagħmel streamlining tal-arranġamenti ta' finanzjament u tassigura li l-awtoritajiet jistgħu jaqdu l-mandati tagħhom u jieħdu konsiderazzjoni constraints budgetari kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. Naqblu wkoll li il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet f'dan li SRB ah, jista' jiġi streamlined il-Kummissjoni Sur Presidenti hu nota ta' rekomandazzjonijiet indirizzati u sert jisom mod tajjeb ħafna meta tipprepara il-policy response dan il-qasam. Grazzi. Grazzi. Għalaqna dibattitu il-votazzjoni ser tittieħed għada f'nofsinhar. Punt li mis fuq l-aġenda tagħna u rapport ta' Sinjura Intveld l-aċċess pubbliku għad dokumenti. Nadi il-kelma l rapporter għal erba' minuti. Grazzi President. Jiena grazza li aħna għandna l-opportunità li nagħmlu skambju qasir dwar dan is-suġġett ta' trasparenza u nixtieq nibda il-kumment tiegħi